Buongiorno, possiamo iniziare. L'odwa tajba, nistaw nibdew il-ħidma tagħna. Nistaw nibdew il-ħidma tal-kumitat tagħna tal-petizzjonijiet. Ser nitkellmu dwar il-punti li għandna mill-adozzjoni tal-abbozz tal-aġenda li tqasmet lill-membri kollha. Nistgħu napprovaw din l-aġenda ħadd ma jintervjeni mela allura. L-aġenda approvata. It-tieni punt huwa dwar l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-Kumitat tal-ewwel u tat-2 ta' Settembru. Dwar dan il-punt kien hawn intervent matul il-laqa tal-koordinaturi u għalhekk ma nafx is-Sinjura Gruni tixtieq tarġa' tgħidilna kien hawn proposta ta' bidla tal-minuti. Grazzi, Signora President. Iva, fil-minuti Et ngħidu li qed nitkellmu dwar zjara f'Madrid meta aħna qatt ma semmejna xi ħaġa bħal din fil laqatana u tkellimna biss uh, dwar żjara f'Welba u fl-Awstrija għalhekk nixtieq illi dawn il-minuti jiġu korretti u emendati. Se non ci sono obiezioni, quindi procediamo a... Jekk ħadd ma joġġezzjona, iwa nagħmlu din il-bidla. Namlu din il-bidla fil-minuti illi semmejna. Okay. Issa ser naddu għal eh, fazi tal-votazzjonijiet. Allura sa nitkellmu dwar ir-rapporti. Għanna l-punt dwar il-rapport annwali li konċerna l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew. Il-rapporter hija Sinjura Paljadeli. Mbagħad il-punt ta' wara huwa dwar l-opinjoni tal-Kumitat għal budget dwar l-attività tal-Ombudsman. Il-rapporter Is-Sinjura Oken, iżda jien nixtieq infakkar li s-Sinjura Oken mhijiex preżenti hawnhekk fil-kamra għal problemi personali. U għal daqstant ma tistax tintervjeni. Iżda nixtieq ngħidilkom illi ma kienx hemm proposti ta' emendi, żewġ rapporti ġew konsinjati u għalhekk ma kienx hemm proposti ta' emendi. Għalhekk nistgħu naddu dal-punt fuq l-agenda sakemm xi ħadd ma jagġezzjonax. Għalhekk issa nishtiq li titkellem is-Sinjura Deli. Sinjura President, lodwa tajba lil kulħadd. Meta eh, tawni di responsabilta li nħejji l ewwel rapport tiegħi hawnhekk fil-Kumitat tal-Parlament tal-Petizzjonijiet fuq suġġett daqshekk importanti li huwa l-Ombudsman Ewropew, nistqar illi ħassejtni naqra stramba u ma kontx naf jekk kienx sejjer nexili namel bicċa xogħol sew nirringrazzja l sur David Lowe, Signora Karangeti għaliex ennuni ħafna u bil-kommenti taħħom għajnuna taħħom li jena irnexxi li nagħmel dar rapport. Ħassejt ni naqra stramba wkoll meta tawni dan ir-rapport propju għaliex din hija istituzzjoni ta' sew impressjonanti u kbira. U anki il-mod kif is-sur Demanduros li huwa l-ombudsman jara il-ħidma u r-responsabilità tiegħu u dan mhux biss minħabba il- il-mod kif huwa imħejja il rapport imma anki il-mod kif aħna kif spjeganna l-affarijiet li jsiru f'dan l-uffiċċju tiegħu u l-mod kif l-ombudsman eh, jara ir-responsabiltajiet u dmirijiet tiegħu. U għajpoġġi fil-qalba ta' ħidma tiegħu iċ-ċittadin Ewropew. U ikolli ngħid ukoll illi jiena tassew kuntenta illi eh, jiena membru ta' kumitat illi għandu rabta daqshekk mill-qrib ma' ċittadini Ewropej. Meta intom eh, taqraw il-rapport taraw il-motivazzjonijiet u nixtieq nieħu ftit mill-ħin tagħkom biex inkellimkom dwarhom. Dan huwa rapport li wieħed faċilment jaqraħu jifmu il-mod kif inhu eh, kif huma ppreżentati eh, l-istatistiċi, il-mod kif l-ombudsman u eh, l-uffiċċju tiegħu ħadmu huma rċevew 3460 ment din meta fl-2008 meta mqablin ma li huma iktar minn tas sena qabel dan dejjem fil-kompetenzi u id-dmirijiet li jaqgħu taħt il-Medjatur Ewropew, l-Ombudsman. Mela, 36% ta' dawn il-każi jirreferu a nuqqas ta' trasparenza din hija ħaġa importanti ħafna lina l-koll. Elementi ħor illi nixtieq nisħaq fuq huwa il-modi kif l-ombudsman u l-uffiċju tiegħu irnexxilhom jinkonkludu xi ħut minn dawn il-dossiers. Irnexxilhom issibu soluzzjoni bonarja bejn dawk li kienu qed jagħmlu l-ilmenti u l-istituzzjonijiet jew il-korpi li dwarhom kien hemm l-ilmenti. Hawnhekk l-Ombudsman wera r-rieda tajba li tinsab soluzzjoni għal problemi li ġew prezentati u eh, urina dan kollu permezz tal-kummenti illi għamel dan huwa il-propju metodu li wasal għalih l-ombudsman biex issib soluzzjoni biex eh, għal uh, dawn l-ilmenti. Importanti wkoll li naraw li fċerti każi l-ombudsman eh, ħa uh, informazzjoni mill-persuna eh, mil responsabbli għal eh, data protection Ewropea propju sabiex dana jkun jista iwieġeb l-aħjar mod possibbli għall-ilmenti illi u Bat um, dawk iż-żewġ studji illi ġew ippreżentati dwar kwistjonijiet ġenerali u kummenti ta' kritika l sena 2006-2007 fl-2008 l-Ombudsman Ewropew ressa tmin bozzi għal rakkomandazzjonijiet l-istituzzjonijiet jew korpi u entitajiet illi magħhom kien hemm problemi jew il-menti dwarhom. Fl-2008 l-ombudsman innifsu ressaq rapport fejn kritika il-Kummissjoni għaliex i ma kienieċ tiġġustifika il-ħidma tagħha f'ċerti joqsma hemm punti oħra li huma delikati ħafna bħal pereżempju Eh, l-inkjesta li imbdiet dwar ċerti fornituri tal-Kommissjoni għalhekk l-Ombudsman talab lill-Kommissjoni biex ikun hemm titjib ħafna aktar minn dak li fil-fat kienem fil-bidu u wedom u koll illi din is situazzjoni se tkun eh, se titranġa sa l-2009 sa din is-sena. L-Ombudsman għal ukoll li eh, jekk dan din is-sitwazzjoni ma titjiebx se tinbeda u tinfetaħ inkjesta oħra. Din eh, hija kienet preżentazzjoni qasira min naħa tiegħi. Il-prioritajiet eh, tal-ombudsman u huma jaqblu ħafna ma dawk tagħna ġifieri rispett tal-drittijiet taċ ċittadini id-dritt tal-informazzjoni permezz ta' dokumenti, permezz ta' website u għamel appell u koll l-korpi istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea sabiex dawn il-korpi istituzzjonali jaddottaw strategija eh, għal uh, rispett ta' drittijiet tal-bniedem u ta' ċittadini u koll ovvjament. Dan ir-rapport jagħti stampa ċara ta' situazzjoni kif mu mhuwiex rapport twil zzejet u naħseb illi għandu jiġi adottat għaliex ikkopri xuħut mill-prinċipji ewlenin fl-Unjoni Ewropea Il-ħsieb huwa illi inres u l-Unjoni Ewropea eqreb lejn iċ-ċittadini. Din hija waħda mill-prijoritajiet tagħna sabiex ikun hemm iktar trasparenza u biex nipromuovu spiritu ta' għajnuna ta' assistenza li ċittadini Ewropej sabiex huma ma jibżawx illi uh, irresqu l-menti tagħhom l-Ombudsman Ewropew meta jkollhom problemi.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 jappoġġa bisħieħ ir-rapport ta' rapporter u nifirħulek ukoll. U naqblu ma' mal-emendi ta' Sinjura Komoren. imma ma nil-għawx l-ewwel emenda li ppreżenta il-grupp tal-ħodor xaħġa ħaġa dwar l-iskadenzi għat traduzzjonijiet u l-ħtieġa li aħna nirċievu il rapport eh, bil-lingwa tagħna li xinkella jkun diffiċli ħafna li aħna nifmu l-emendi jekk dan ma jkunux ġew tradotti. Grazzi ħafna, Signora Gröne. Għanna iktar lingwi, lingwi dem jizdidu, allura l-problema mish se sir iktar faċli, ma l-problema i illi issa ma kenniex il-possibilità li nitrattaw aktar emendi. Il-problema jenet illi din ġiet prezentata fil-21 ta' april u l-proċedura missa tkun intemmet sa dak iż-żmien. Nittamal naf li ma kienx hemm ħafna emendi u nirringrazzja lill kollegi li preżentawhom kien hemm 17 l-emenda b'kollox u żewġ emendi orali Għanna diġa opinjoni dwarhom mill-PPE. Għaw xi opinjoni toħra? Grazie, Madame Paladelli. Ci sono altri gruppi? Grazie, signora Paladelli. Mela, issa nistaw naddu għal votazzjoni. dal Madame Paladelli għal... L-ewwel emenda, paragrafu numru 3 tar rapport Emenda prezentata mis-Sinjura Pagliadelli. Minnaw favur? Kontra? Stensjonijiet? Emenda approvata. Premessa G, emenda prezentata mis-Sinjura Pagliadelli. Minnu favur? Nu kontra. Stazzjonijiet. L-emenda approvata. Paragrafu wieħed. Prezentat mis-Sinjura Kok Merin. Favur kontra. Stazzjonijiet. Emenda d-diet. Paragrafu 2. Emenda oħra prezentata mis-Sinjura Kok Merin. Favur kontra astensjonijiet. Għaw saħat Jestieni eh, eh, paragrafu 5. Issa votazzjoni maqsuma. Ġifiri l-ewwel votazzjoni sa kemm hemm miktub and transparently. Unna kanna problemi bl-ilsna li xuwa miktub diversi ilsna. Minu favur kontra? astensjonijiet għaddiet ukoll. It-tieni parti issa nu favur kontra astensjonijiet. L-emenda ta' t-tieni parti maddiċ. Paragrafu 5 l-aħħar sentenza. Emenda prezentata mis-Sinjora Adeli. Favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddiet. Paragrafu 6. Emend orali ta' Sinjura Oken. Minnu favur? Minnu kontra? Astenzjonijiet? L-emenda maddiċ. Paragrafu 6. Emenda prezentata mis-Sinjura Kohmerin. Anke hawnhekk votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti ser nivvotaw dwar l-ewwel parti fl-ewwel eh, formulazzjoni tfassil taħ favur kontra stensjonijiet maddiċ. It-tieni parti min considers however. Minn favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 6. Emenda mres a Sinjura Pagliadelli u Rapti. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Emenda għaddit. Paragrafu 9a. Emenda mres għam sinjura Kohmerin. Formulazzjoni mill-ġdid favur. Kontra. Stensjoniet l-emenda għaddit. Paragrafu numru 10. Sinjura Paliadeli. Favur. Kontra. Astensjoniet. Emenda għaddit. Paragrafu 10 għal darbohra. Mres mill-onorevoli Kok Merin. U hija votazzjoni separata, votazzjoni maqsuma. L-ewwel votazzjoni hija dwar eh, l-fejem until semicolon. Ser nivvotaw dwar din favur, kontra. Astensjonijiet. Se nerġu nirrepetu l-vot, favur? Kontra. L-emenda d-diet. Ġifiri, It-tieni parti se nivutaw dwar għaliex la darba ġiet approvata tal-ewwel taqa' it-tieni parti tal-emenda. Paragrafu 11. Emenda preżentata mis-Sinjura Paljadeli favur. Kontra. Stenzjonijiet l-emenda d-diet. Paragrafu 16, emenda orali, imresqa mis sinjura Oken. Minu favur? Kontra? Stenzjonijiet. Emenda d-ditt. Paragrafu 20, emenda mres għamis sinjura Kokmerin. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Emenda maddiċ. Emenda paragrafu 20, sinjura Pajadeli. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Emenda approvata. Paragrafu 22, Signora Pagliadele, favur. Kontra. Stenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 23, Signora Pagliadele, għal darbohra favur. Kontra. Stensjonijiet, Emenda għaddit. Paragrafu 23, Signora Kok Marin Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti kemm hemm until semicolon. Favur, kontra, astensjonijiet għaddiet u għalhekk it-tieni parti taqa. L-aħħar vot dwar ir-rapport kollu favur, kontra, astensjonijiet Il-rapport ġi approvat. Vedo che Madame Oken è tornata. Et nara illi hawn is-Sinjura Oken. Forse nistgħu ngħaddu għal punt numru 8 għal votazzjoni. Dwar dan ir-rapport. La votazione, possiamo aprire la votazione sul... Staw niftu il-votazzjoni dwar il-dokument li s-sinjura Oken hija rapporter tiegħu. Maws, emendi kif ħabbartilkom qabel u għalek ser ngħaddu dwar il-votazzjoni tad-dokument kollu kemm hu. Niftaħ il-votazzjoni minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Rapport ġi approvat. Għalek, issa wara l-votazzjonijiet, aħna ser nazaminaw xi petizzjonijiet li huma dwar l-applikazzjoni tad-direttiva dwar il-habitats. Wara li nazaminaw dawn il-petizzjonijiet ser nisimaw lill professur Nikolas de Sadelir li huwa wieħed mill dawk li faslu President titlob skuża forsi hawn xi problema teknika jiena ser inkompli tgħid il-President. Moħetna kull persuni li faslu il-rapport illi għanna fuq l-agenda tagħna li huwa dwar l-istess suġġetti u diġa' tkellimna dwarhom fl-aħħar seduta tal-kumitat tagħna li kellna. Dan jitkellem dwar l-istess suġġetti illi huma eh, fil-petizzjonijiet tagħna fuq l-aġenda tagħna ta' dalodu. Ta, ngħidilkom illi għal-petizzjonijiet ta' dalodu hawn prezent il-petizzjonanti dak ta' numru 12 Ġammari Salomo tal-petizzjoni numru 13 is-Sur David Colon u Jean-Paul de Klerk. Dwar il-petizzjoni numru 15 is-Sur Mark de Shower għalinna illi ma jistax ikun prezenti għalix għandu problema biex ikun prezenti hawnhekk iżda jgħid illi ser eh, jati ser jikkomunika mal-komunikazzjoni fil-ġejjeni. Allora, a questo punto, se abbiamo risolto i problemi tecnici, Għalek, f'dan l-istadju, jekk solvena l-problemi tekniċi, nista' ngħidilkom ukoll l-avviżi l-oħra li għandi għalikom. E allora, mentre risolvono i problemi Sa kemm isolvu l-problemi tekniċi, se ngħidilkom l-avviżi l-oħra li għandi għalikom. Dawn jinsabu fl-annes tal-minuti tal-axar komitat hemm lista tal-petizzjonijiet li ġew dikjarati ammissibbli fl-aħħar eh, laqa li kena. Jekk u interventi li tixtiequ tagħmlu jew xi ħadd jixtieq joġġezzjona dwar l-opinjonijiet li hemm f'dan id-dokument dawn jistgħu jsiru inkella jekk ma jsirux id-dokument e kif qiegħed għannes inqisuh bħala approvat. Poi c'è anche, la settimana scorsa è stata anche consegnata a ciascuno di voi. Sal-ġimgħa l-oħra ingħatatilkom ukoll il-lista tal-petizzjonijiet illi ser nerġgħu niftħu. Il-lista tal-petizzjonijiet illi ser jerġgħu jinfetħu hija din li għandkom u jekk m'hawnx oġġezzjonijiet inqisuha bħala approvata wkoll. Hawn talba waħda minnaħa tal-President jiena dwar il-petizzjoni 0034 tal-2008. Jiena nitlob eh, li tiġi sospiża biex narġaw nevalwaw mill ġdid din il-petizzjoni dwar il-parti B. E kif aħna diġa nafu jekk mawx kummenti, suġġerimenti, interventi ta'kom jew oġġezzjonijiet, e kif ġi propost fid-dokumenti li natalkom aħna nqisuha bħala approvat. Għawx interventi? il-President tixtieq tgħid illi nissospendu l-evalwazzjoni dwar il-punti 52, 53 u 46. E anche sul punto anzi 56 u 82. Azione quindi si dà per approvata con questo. Jekk mawx oġġezzjonijiet, allura napprovaw dawn il-bidliet. Issa ser naddi għall-aħħar avviż dwar ir-riżultati tal-ħidmiet tal-laqa tal-koordinaturi dal-għodu. Allora, rispetto alla riunione dei coordinatori di stamattina. Dal-għodu fil-laqa tal-koordinaturi Nishtin informakom illi bilna illi nibdew naħdmu dwar il-kodiċi tal-aħjar prassi illi ġin fassal fl-aħħar mandat. Dan ser namluħ biex naġġornawħ għabbażi tal-bidliet illi kienem fil- regoli tagħna ta' proċedura U se nitkelmu nitkellmu dwar dan fil-laqgħa tal-koordinaturi. Biex imbagħad inkunu nistgħu napprovaw dokument aħħari illi permetti li din il din il-kumitat ikun jista' jsolvi l-problemi tagħna b'mod aktar effettiv u dan dawn id-dubi rajnijom li tqajmu minnaħa tagħkom meta kellna l-ewwel laqgħa tal-Kummissjoni. Eh, le richieste di parere su due dwar it-talbit ta' opinjoni dwar żewġ dokumenti wieħed dwar il-biodiversità u l-ieħor dwar l-applikazzjoni tal-liġi komunitarja ġew indikati il-grupp ta' soċjalista bħala l-ewwel grupp u l-grupp tal-Partit Popolari bħala it-tieni. Umbat il-gruppi eh, jaħtru huma min se jkun ir-rapporter tagħhom. Vabbè, il punto 4 Madame Oken era assente, quindi è stato rim... Punt erba, signor Oken, ma kienx presenti a ġi post-post. Għal darba li jmiss. Issa dwar il ismieħ tal-Kummissarju maħtur ta' reprezentant tal-Kummissjoni il-laqa tal-koordinaturi deċidiet il nkomplu nisħu dwar it-talba illi nisimaw anke aħna bħala kumitat tal-petizzjonijiet dak illi ser ikun il-kummissarju illi kollu l-kompitu li jitratta mal-kumitat tagħna. Kif ċimtenni kemm il-darba dan huwa fatt li mhux ġdid għalina illi qatt ma kellna kummissarju maħtur iddedikat eh, għalina. Għalek dwar dan il-presidenza għamlet l-almu taħħa biex twassal għal riżultat u eh, għamlet ukoll mistoqsijiet fil-sedi adegwati u dan beda wkoll mill-laqa tal burro u tal-presidenti. Xtieq ngħidilkom ukoll illi ġimħejji ġiet ħejja website tal-monitoraġġ tal-attivitajiet kollha li huma previsti għal ħatra tal-Ombudsman. Għan hemm dan il din il-website illi ġiet imħejja bħalma jiġri dejjem u anke f'dan il-każ ġara hekk. Issa dwar eh, l-istat tal-elezzjonijiet tal-Ombudsman serkom seduta straordinarja fit-19 ta' Ottubru ġewwa Strasburgu u mbagħad darwaqt taslilkom il-komunikazzjoni. Jenna naħseb illi ma ħallejt barra fl-avviżi tiegħi. Qed nara li s-sitwazzjoni għadha ma tranġatx għal kollox. Għaxħat li jishtiq jgħamil x'interventi għaliex jekk le nkunu nistgħu ngħaddu bil-punt li jmiss Kunna nistaw nantiċipaw il-petizzjonijiet li għanna, bat nisimaw il-rapport biex ma naqdux nissuspendu għal xejn il-ħidmit tagħna. Jekk taqblu ngħaddu għal petizzjonijiet you can read it without a subtitle. Vuole far... Oui. Euh, Madame, Madame la Présidente, je peux prendre... Signora President, maħnix ovvjament se mux sejkun possibli għalina li nurukom ritratti għalek jina rrit tinsaqsik fil-fat jek tixtiqx tkompli xorta wahda jew niprovaw nistennew ftit, namlu l-ewwel il-petizzjonijiet, u mbagħad forsi jirnexxinna insolvu l-problema teknika li għandna. Thank you. Sorry, I, th I un unless the, uh, the presenter jekk il-prezentatur mhuwiex maġġel naħseb aħjar illi naqbżuha naqbżu dal-punt tal-issa għaliex naħseb ikun aħjar għal kulħadd jekk inkunu nistgħu wkoll naraw ir-ritratti. Dan huwa suġġeriment minn naħa tiegħi. Sì, se non ci sono obiezioni. Jekk mawx oġġezzjonijiet, Iva, kien hemm oġġezzjoni minn naħa tal-uffiċċju għaliex ir-rapport kif konna għadna qabel jidħol fost il-kwistjonijiet illi l-lum huma wkoll lan ta' petizzjonijiet oħrajn imma l-lum issa se nbidlu ftit l-ordni uh, l-ewwel se nisimgħu l-petizzjonijiet u mbagħad nidħlu iktar fid-dettall għax inkella se noqogħdu naħlu ħafna żmien. Għalhekk nissuġġerixxi illi ngħaddu għal punt numru 10 u nibdew bil-petizzjoni eh, tas Sur Marin Galia għal din il-petizzjoni għaw eh, prezenti il signora Lorenko de Faria u issa nisema minn għanda. Oui, merci, merci Madame la Presidente. Grazie, Signora President. Merci, Madame la President. Grazie, Signora President. Din il-petizzjoni eh, tirrigwarda l-klassifika ta' pala zona speċjali, zona li taqa taħt il-dak tal-safar f'Malta u zona ta' protezzjoni speċjali oħra u l-importanza li tingħata lil żoni bħal dawn fl-Ewropa il-Kommissjoni tixtieq tfakkar li il-proċess uh, li bihom jiġu klassifikati dawn iż-żoni hija taqa taħt il-kompetenza tal-Istati membri imma dan irid isir fuq il- fuq bażi ta' provi xjentifiċi hemm il-birdlife huwa inventarju ta' żoni importanti għal protezzjoni tal-asafar magħrufa bħala l-important bird areas. Malta dan l-inventarju sar fl-2004 u ġew identifikati 11 il-żona Il-gvern issa uh, eh, klassifika 10 minn dawn iż-żoni, 10 minnhom uh, li jikkorrispondu għall-inventarju ta' l-IBA. Il-Kommissjoni uh, eh, ġiet marfa dwar insuffiċjenza ta' dawn il-klassifiki u il-ġustifikazzjonijiet li ta' l-Gvern Malti għal dawn għaliex ma jissodisfawx il-bazi xjentifika dawn id-deċiżjonijiet analizzajna id-deċiżjoni li bat il-Gvern Malti u issa tlabna verżjoni aġġornata tal bird Life Inventory u tlabna wkoll aktar ġustifikazzjonijiet min-naħa tal-awtoritajiet Maltin. L-analiżi li għamlet il-Kummissjoni permettinna naraw illi il- dawk iż-żoni li ma ġewx deżinjati bħala żoni ta' dan it-tip kienu kienu SPAs, dawn huma żoni li huma importanti għaliex iħarsu il- eh, il-perimetru ta' dawn iż-żoni partikolari Il-liġi tajt li l-istati membri iridu jħarsu l-iktar zoni rilevanti skont id-direttiva u għalhekk il-Kummissjoni ma tistax timponi fuq il-Gvern li jiklassifika dawn iż-żoni bħala zoni eh, speċjali għal protezzjoni skont l-artiklu 6 ta' din id-direttiva il-dispożizzjonijiet qed jiġu applikati u dawn għandhom jiġu applikati għal proġetti kollha dak kollha li għaw taħt il-natura 2000 u għandu jkun hemm evalwazzjoni ta' impatt ta' dawn iż-żoni qabel ma jibdew il-proġetti u importanti wkoll illi il-Gvern Malti jirrispetta il-liġi komunitarja fir rigward ta' dawn iż-żoni għal protezzjoni speċjali. Issa l-mistoqsija hija din hemm proġett tal-żvilupp illi għaddej bħalissa li jaqa' taħt eh, fl-ambitu tal-direttiva dwar l-habitats. Din id żona fl-4 ta' novembru tal-2008 ġiet iklassifikata bħala SPA u din iż-żona wkoll tidher fil-lista tal-Kummissjoni li eh, saret fl-2009 jew inkella anzi se, se tiġi stabilita f'Diċembru ta' din is-sena dan il-proġett Uh, jirrigwarda zida ma bini li jeżisti diġa hemm lukanda f'dan f'din iż-żona. U din iż-żona hija suppost protetta. Minn dak li nafu aħna dan il-proġett ġie modifikat kemm il-darba sabiex jikkonforma ma' leġislazzjoni komunitarja. Dan se jiġi diskuss waqt laqa formali mal-Gvern Malti f'nofs Ottubru. Grazzi. La ringrazio. Ci sono delle richieste di intervento. Mr. Busustil. Nirgazak, Sur Buzutin. Signora Presidente. Eh, l-ewwel punt li xtaqt nagħmel hija li ma nistax nifhem, Signora President, kif eh, din il-petizzjoni ehm, intbatet sentejn ilu huwa illum biss wara sentej illi aħna bdejna niddiskutuha. Naħseb illi il-petizzjonarji għandhom jinataw spiegazzjoni għaliex damu sentej biex din il-petizzjoni waslet d-dimom, sentej illi matulhom ġraw ħafna affarijiet oħrajn. Matul dawn is-sentej il-fatti oriġinali jider illi nbidlu, jider illi kien hemm żviluppi u llum maħniex qegħdin f'pożizzjoni ċara illi nkunu nafu b'ċertezza il-fatti u mhix dawk ta' sentejn ilu jew nkella u mhix fatti għal kollox differenti. Difatti jekk fim sew dak li qalet il-Kummissjoni il jidher illi il-fatti imbidlu kien hemm illi iż-żona in kwistjoni ġiet dikjarata bħala żona illi taqa' taħt id-direttiva Habitat Iżda minkejja dan jidher li m'hemm l-ebda konklużjoni min-naħa tal-Kummissjoni. Jiena naħseb illi l-awa ġust fuq il-petizzjonarji illi wara sentejn m'għandhom l-ebda risposta. U laqas huwa ġust fuq il-persuna jew kumpanija illi għandha proprjetà u interess f'din iż-żona biex tkun taf i xi drittijiet għandha jew m'għandix fuq din iż-żona Ġifri, la naħa, la fuq naħa muwa ġust, u lanqas fuq naħa oħra. Jina rrit ngħid, Sinjora President, illi minix sodisfatt bit-tweġiba mhux konklusiva illi tatna il-Kummissjoni illum u għal daqstant nixtieq nitlob illi din il-petizzjoni terġa titressa fuq l-aġenda ta' din il-Kummissjoni fil-laqalimis illi fija nitlob illi l-Kummissjoni tiġib konklużjoni ċara illi tippermettilna nikkonkludu din il-petizzjoni b'mod ċar darba l-dejjem. Jew nalquha għal raġuni, jew nalquha għal raġuni oħra. Imma żgur li mhux inħallu il-petizzjonarji jistennew dan iż-żmien kollu. Grazzi Sono d'accordo, Madame Attard. Sratat Montalda. Grazzi ħafna jiena ma naqbilx perfettament mal-kollega tiegħi li mhuwiex sodisfatt mid-dera mit-tweġiba li tagħti l-Kummissarju. Ir-raġuni hi illi l-indikaturi juru li f'Ottubru ħajkun hemm diskussjonijiet fuq din iż-żona sabiex naċċertaw fuq liema żona fil-fatt qegħdin nitkellmu il-Kummissjoni qalet ukoll li l-iżvilupp reġa' ristrutturat kompletament 60% fil-fatt E huwa issa e, sit e, ta' wirt huwa proprjetà privata parti minnu wkoll ġifieri irridu nibbilanċaw ukoll settur turistiku u ekonomiku tal-gżira bil-ħarsin ta' zoni li jistaw ikunu maħtura bħala eh, natura elfejn. F'dawn it-tip ta' ċirkustanzi però naqbel ma' Dr. Buzuttil fejn il-Kummissjoni infissa qiegħda tammetti illi ħajkolla iktar diskussjonijiet sabiex taċċerta x'inhuma l-fatti f'Ottubru u naqbel ma' Dr. Buzottil u kif ukoll naħseb il l il suġġeriment tal-Kummissjoni illi din il-petizzjoni Eh, in eh, podġuwa u koll fuq l-agenda tal-laqa oħra fejn kunu nafu xinu mal-fatti. Se non ci sono pareri kontrari Jekk moħat li jishtiq joġġezzjona naħseb li huwa fuqtu illi nżommu din il-petizzjoni fuq l-agenda tagħna u dan naħsbu anke jien. U niposponu għal laqa illi jmiss U għalissa l-presidenza trid tikkuntatja wkoll il-petizzjonanti biex eh, tifhem dwar dak li smajna llum mingħand il-Kummissjoni jekk il-problemi solvewx u nifmu li huwa importanti li aħna nivverifikaw biex nalqu b'mod responsabbli din il-petizzjoni u naraw eżattament x'ġara u għaliex damu daqshekk kien le sur Buzutti. Dak li naqbel u nirringrazzjak, Sinjura President, naqbel ma' suġġeriment tiegħek biex inkunu forsi iktar preċiżi tajjeb illi eh, nassiguraw. Illi peress li l-Kummissjoni qalet li s-sessir laqa mal-autoritajiet Maltin lejn 9 Ottubru, allura din il-petizzjoni titressaq fil laqgħa tal-Kummissjoni tagħna ta' eżatt wara n-nofs Ottubru, jina ma nafx id-dati eh, tal laqat tal-Kummissjoni tagħna, ma eżatt wara li tkun saret din il laqgħa mal-awtoritajiet Maltin din għandha terġa' titressa. Nirringrazzjak. Va bene, perfetto. Tajja pus, perfett. Issa f'dan l-istadju jekk ħadd ma joġġezzjona nerġgħu Lura jekk jekk eh, għal-rapport, jekk mannix problemi tekniċi lesti bil-rapport, le lanqasan qed jisma, ma jara u jisma xejn. Professur, għanna ġaw nirritornaw fuq punt numru 9. Il-prezentazzjoni tal-istudju ta'. Grazie, Signora President. Madame la Presidente. Grazie, Signora President Signori, onorevoli deputati, signori, il-Komitat eh, tal-Petizzjonijiet talabni biex niprezenta rapport li jiena ħejjej tal-Kumpanija ta' Konsulenza dwar l-applikazzjoni ta' l-artiklu 6 ta' direttiva uh, Habitats. Jiena se nagħmel taqsira tal-punti ewlenin ta' dan ir-rapport u ngħidilkom mill-ewwel li dan ir-rapport huwa bbażat fuq fatt jiġifieri li eh, l-ispeċi u l-habitats sejrin minn ħażin għallar fl-Unjoni Ewropea kif fil-fatt eh, jidru jidher miċ-ċifri illi għandna minn l-IUCN u eh, tweġibiet mill-autoritajiet tal-komunità li aħna li fil-fatt irridu li waqfu din it-telfa ta' biodiversità mill-2010 imma wkoll biex ikonna eh, lista ta' dawn il- direttiva fuq il-protezzjoni tal asafar ta direttiva tal-1992 għal protezzjoni tal-habitats. Mela dan ir-rapport tiegħi jiffoka fuq eh, l-applikazzjoni tal-artiklu 6 fl-Istati membri li jobbliga l istati membri biex iħarsu il-habitat illi ġew ikklassifikati fi żoni ġeografiċi differenti u hemm ta' uh, eżigenzi partikolari meta pjanijiet u proġetti jkunu se jagħmlu ħsara lil dawn il-habitats. Infakkarkom xi ftit xfih dan l-artiklu 6 fih erba' paragrafi l-ewwel wieħed. jgħid illi jridu jiġu adottati miżuri għal preservazzjoni li jkun hemm pjanijiet adattati għal dan it-tieni wieħed jobbliga lill istati biex jieħdu miżuri regolamentari kontrattwali sabiex jilqaw kontra il-ħsara lil dawn is-siti. It-tielet paragrafu jirrigwarda uh, studju dwar dawn l-affarijiet għal dawk għall-impatt li jista' jkollhom il-proġetti kollha li jiġu proposti fuq dawn is-siti. Umbat ir-raba paragrafu jippermetti lill-istati membri illi u il-pjan jew il-proġett dejjem jekk il-riżultat tal-studju jkun negattiv għalix unbat forsi jista jkun illi unbat dan il-sit ikun ta' importanza nazjonali ola minn dak il-proġett li kun ġi pjanata għal fuqu. Għat ta' konsulenti kienu involuti u l-istati ġew mażlin sabiex eh, ikun hemm case studies differenti u li kopru ftit il-każijiet il kollha pajjiżi mill-naħa ta' fuq tal-Ewropa, tal-Ewropa ċentrali, eċetera, għalhekk fittixna kemm jista' jkun differenza bejn iż-żoni ġeografiċi, reġimi legali differenti kemm tal-common law kif ukoll ta' tipi oħrajn. Fost il-kriterji għal lazla ta' dawn ir-reġuni jiena qist ukoll kemm dawn is-siti kienu jikkontribwixxu għal koerenza tal-network Natura 2000 kemm il-proġetti kienu ġew eh, eh, eh, eżaminati sew għall-impatt tagħhom il-proġetti ħafna drabi u jkunu kbar ħafna, jiġifieri li jimbnew toro, jiġifieri jitolbu investiment kbir ħafna. U l proġetti kollha li ġew meqjusa kienu propju eh, għajmu eh, kontroversi ekonomika jew inkella eh, soċjali jew ekoloġika, ambjentali l-istudji illi saru mill-esperti nazzjonali huma fuq proġetti li huma relativament importanti, per eżempju mini, jew eh, fej wieħed jista' jwadda pl-iskart perikolus, bini ta' il-qoħa l-ilma u affarijiet oħrajn. Bejn wieħed u ieħor 25 proġett abbażi ta' l-istudji fuq livell nazzjonali li saru eh, bbażat fuq eh, kwestjonarju irfinat li ħejjejtu jiena stess Aħna provajna noħorġu il-fatti u minn dawn il-fatti li aħna skoprejna u koll illi namil rakkomandazzjonijiet. L-ewel fatt, il-klassifika għal tafu il-dewmin kien twil mux ħażin f'ħafna stati membri, ħafna siti għat mandomx dan l-status ta' protezzjoni u dan il-nuqqas ta' status iwassal biex il-biodiversità tkompli tonqos kuljum għalek bħala rakkomandazzjoni u hija tkun idea tajba illi din klassifika ssir malar kemm jista' jkun li l-Kummissjoni tkun taf illi ir-reġimi l-iktar xierqa jiġu applikati għas-siti kollha u li kull wieħed minn dawn is-siti jkollu management plan xieraq. It-tieni ħaġa dwar il-karattru natura tal-evalwazzjonijiet mill-istudji li saru rajna li l-analiżi xjentifiċi ma kienu xirqa għal dawn ir-raġunijiet. L-ewwel net minħabba l-fatt illi l-esperti ma iżux l-effett kumulattiv, ma studjawx l-alternattivi. Kien hemm nuqqas ta' speċjalizzazzjoni fost l-esperti. Nuqqas ta' disciplina interdisciplinarja, nuqqas ta' arfin Jiena nissuġġerixxi li l-istati membri iħeġġu il-pubbliku biex ukoll jieħdu sem f'dawn l-istudji li l-esperti jkunu indipendenti u meta l-proġett ikun kontroversjali li jkun hemm ukoll għalfin espert illi jiġi minn barra ħafna studji li ġew studjati mill-esperti nazzjonali juru li l-kontenut tal-istudji mhux xjentifiku biżejjed għalhekk jiena ħriġt ukoll bata rakkomandazzjonijiet li l-effetti jridu jkunu studjati mhux biss b'mod astrat imma b'mod speċifiku li anki l-effetti indiretti jridu jiġu studjati mhux dawk biss diretti l-effetti kumulattivi, l-effetti fuq meta ta' żmien twila, il-konsegwenzi li wieħed ma jistax ireġġa' lura u eh, l-alternativi li jistgħu jeżistu jridu diġi studjati wkoll alternattivi li forsi jagħmlu inqas ħsara lil dawn is-siti u dawn il-habitats. It-tielet fatt dwar il teħi ta' deċiżjonijiet. Hawnhekk il-biċċa kbira tal-esperti nazzjonali saħu li minn bandem il-prinċipju ta' prekawzjoni jiġi mwarrab Mil-banda l-oħra, ħaġa iktar problematika għal qatt ta' siti prioritarji peress li direttiva titlob opinjoni tal-Komissjoni Ewropea l-Istati membri jimxu minar l-opinjoni tagħha u peress li jrid ikun hemm ukoll bilanċ ta' interess li wieħed diffiċilment isibu din eh, ħafna mill-awtoritajiet nazzjonali eh, iqisu li l-anijiet ekonomiċi jingħataw priorità fuq il-preservazzjoni ta' dawn is-siti. Waħna ovvjament hawnhekk irridu nħarsu lil dawn is-siti. Ħafna ta' rakkomandazzjonijiet fuq trasparenza li ħafna drabi l awtoritajiet nazzjonali jieħdu deċiżjonijiet mingħajr ma jitolbu l-pariri ta' aġenzija, aġenziji lokali, speċjalisti f'dan il-qasam. Hemm bżonn illi l-interessijiet jisu iktar u jaraw ukoll alternattivi kollha possibbli sabiex dawk li jiddeċiedu jazlu l-alternativa li tagħmel l-inqas ħsara dejjem fir-rispett tal-prinċipju ta' proporzjonalità. Ir-raba paragrafu tad direttiva jikkontempla wkoll miżuri ta' kumpens u hawnhekk ukoll forsi wieħed eh, jista ma jkunx sodisfatt meta jaqra l-analiżi li jsiru għaliex spiss eh, ma jkunx hemm analiżi approfondita biżejjed u ħafna drabi dawn ikunu applikati wara illi l il proġett ikun diġà sar. Hawnhekk ukoll jiena nitlob illi jkun hemm iktar disċiplina fuq livell nazzjonali il-miżuri ta' kumpens iridu tassew jiggarantixxu il-telf il illi jsir fuq livell ta' habitats sabiex ikunu jaqblu ma dak li titlob eh, Natura 2000 dawn il-miżuri iridu u qabel ma jsir il-proġett sabiex umbat ma jkunx hemm skużi biex dawn il-miżuri ma jitħadmu qatt u ngħid ukoll illi l-Kummissjoni Ewropea għandha tadotta linji gwida speċifiċi għal ċerti kategoriji ta' proġetti Umbat il-kontroll. Intom hawnhekk għandkom ħafna petizzjonijiet il-Qorti tal-Ġustizzja wkoll tagħti ħafna deċiżjonijiet dwar l-applikazzjoni tal-artiklu 6, il-Rati Nazzjonali, il-Tribunali Amministrattivi wkoll. Għalhekk jiena naħseb illi nistgħu nitolbu liċ ċittadini illi m'għandhomx għarfien espert, m'għandhomx rizorsi finanzjarji biżżejjed illi jiffaċċjaw ħafna xkiel eh, legali biex isiru huma il-gwardjani ta' reġim li huwa kompless għalek hemm bżonn illi il-Kummissjoni Ewropea tkompli biex eh, eh, il-rwol attiv tagħha u tkompli eh, timxi segwi lil dawk l-istati illi ma jirrispettawx il-regoli u l-linji mm, gwida li jeżistu. sabiex tara illi din id-direttiva tiġi applikata kif imiss. Grazzi ħafna. Merci beaucoup, merci. Grazie. U grazzi tal-li prezentajt l l-istudju tijak. Aħna jkunna ċans mbagħad li nikkumentaw fuq, però qabel ngħaddu għall-Kummissjoni is-Sur Kramer. Grazzi ħafna, President. Il-Kommissjoni tixtieq l net ringrazzja l-Parlament għal dan l-istudju utli ħafna interessanti ferm aħna Naqblu ma' ħafna mill-opinjonijiet li tresqu f'dan l-istudju natura 2000 u leġizlazzjoni fuq la safar il-habitats dawn iż-żewġ direttivi ewlenin huma elementi essenzjali tal-politika tal-komunità biex tħares il-biodiversità. U dana huma importanti daqs it-tisħin tal-tibdil tal-klima. Hemm numru ta' Eh, violazzjonijiet u ksur fil f'dan il-qasam illi huma jisom 20% tal- eh, kazijiet kollha. Il-Kummissjoni tniedi eh, proċeduri ta' ksur kontra l-Istati membri meta jiġri dan il-każ u bħalissa għandna 24 każ pendenti u tlieta minnhom jinsabu u tliet oħra jinsabu fil-qrati. Ġifi juri l-importanza tal-leġizlazzjoni imma turi wkoll id-daqs tal-problema. Għalhekk mela kummissjoni x'qed tagħmel ovvjament aħna nafu kemm huma importanti dawn id-direttivi, aħna nafu kemm huma importanti dawn il-network ta' Natura 2000. Din hija għodda importanti ħafna, hija unika globalment u għanna netwerk ekoloġiku sħiħ li huwa mfassal biex jiggarantixxi il-ġestjoni tajba, il-protezzjoni ta' dawn iż-żoni il protezzjoni wkoll tal-ispeċi, però kien hemm problemi meta niġu għall-implementazzjoni tar-regoli u l-klassifikazzjoni taż-żoni, però dana issa bil-mod il-mod qisna li bnihom u baqalna x'naħdmu fl-istati ma l-istati membri b'mod partikolari issa fuq iż-żona marittima. Irridu nassiguraw li kunem hemm l-użu tajjeb ta' dawn is-siti u ġestjoni tajba tagħhom ukoll sabiex nilħu l-għanijiet tad-direttiva. Il-Kummissjoni mela x'qed tagħmel, il-Kummissjoni qed tisħaq ħafna fuq l-iżvilupp tal-linji gwida bażi ta' artiklu 6 illi eh, issemma f'dettal f'dan l-istudju hemm ukoll numru ta' pubblikazzjonijiet dettaljati. U fl-2007 aħna pubblikajna wkoll nota fuq artiklu 3634 u l-interpretazzjoni tal-aspetti kollha fihom. Aħna qegħdin Naħdmu u kol biex insaxħu l-kooperazzjoni u dialogu fis setturi relevanti illi għadin jaddu minn ċertu problemi um, fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva, per eżempju, portijiet fejn uh, fit-truf ta' xmajjar fejn aħna għanna issa nizviluppaw il-linji gwida li għanna f'artiklu 6 u anki biex nipromuovu l-kooperazzjoni ma' gruppi oħra bħal per eżempju l-iżvilupp tal-enerġija tar-rieħ. Għanna u partijiet interessati li ħarsu lejn l-industrija ta' kostruzzjoni. Aħna ħloqna grupp ġdid ta' esperti fejħan kunu għadin niddiskutu il-ġestjoni ta' netwerk ta' Natura 2000 dan huwa grupp speċifiku illi ħajkun qiegħed jindirizza problemi ta' natura eh, manageriali ġifiri li u pjanijiet partikolari li kunem miżuri għodda skont artiklu 61 ta' direttiva fejta dan it-tip. Il-Kummissjoni vizavi l-implementazzjoni l-ġurisdizzjoni għadha tikkontattja wkoll il-gvernijiet nazzjonali sabiex twaqqaf eh, seminar. Aħna kena seminar tiġa Bulgarija s-sena li għaddiet u ħajkun hemm seminar ieħor ta' dan it-tip f'Novembru ta' din is-sena fi Franza. Aħna rridu intejbu il ftejim bejnietna l-qbil rridu li konna proċiktar armonizzata anke fl-implementazzjoni tad direttiva madwar l-Istati membri id direttiva hija magħmula minn ħafna elementi, jew aħjar dan l-istudju huwa magħmul minn ħafna elementi. U aħna importanti li dawn l-istudji natu kasom ħalli naċċertaw ukoll li jkunu studji indipendenti li per eżempju jekk l-opinjoni tal-Kummissjoni ma um, ehm, jiġux rispettati, allura f'dan il-każ ikollna per eżempju ksur. Grazzi, Sur President, naħseb illi għat bizzejiet jena irrit nerġa l-darbohra nisħaq l-importanza illi aħna natu l-implementazzjoni ta' Natura 2000. Grazzi ħafna. Vamos a ver, han pedido varios la palabra. Mela kienu ħafna nies li xtaqgħu jitzkelmu. Għanna s-sur de Brunbeli u kena u xaħti uħor li xtaq jitkellem, s-signora kena ħed mejtek. Lema ma ħadd tajib, mela għanna erba' minn nies li jridu jitkellem u nibdew bis-Sinjura Belli. Grazie, Sur President. Jiena l ewwel nett nixtieq nirringrazzja u li Surda Sadler u najt li rapport tiegħu kien ta' kwalità tajba ħafna u naqbel mal-konklużjonijiet kważi kollha tiegħu. Jiena nixtieq nisħaq fuq żewġ jew tliet punti. L-ewwel nett illi aħna għandna eh, maġġoranza tal-petizzjonijiet li aħna nirċievu hawnhekk illi jirrigwardaw propju l-applikazzjoni l-implementazzjoni ta' din id-direttiva u din hija ħaġa li tħassibni. din hija xi ħaġa illi anki eh, jisħaq fuq ar-rapport li ġi preżentat dal-għodu jidher ċar illi l-istati membri issubu l-possibilitajiet kollha sal-lum biex jaħarbu mill- mill-dispożizzjonijiet ta' direttiva Abitat jew Natura 2000 u għalhekk kemm quddiem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u fl-istudji naraw illi il- issir ħafna ħsara għalhekk rrid niġi lura għal dan il-punt għaliex jider li fil-qasam tal-applikazzjoni tad direttiva Habitat l-lum għanna iktar għanna nuqqas ta' rieda politika minnaħa tal-Istati membri, mbagħad azzjoni minima minnaħa tal-Kommissjoni biex tixpruna l-Istati membri biex japplikaw il-liġi komunitarja. punt puntiħor li xtaqt namel nixtieq il-nġbet l-attenzjoni tal-Kommissjoni u tal-kollegi waqt l-aħħar smigħ tal-President Barroso der illi dan xtaq li jipproponi il-revizjoni tal-direttiva Abitatu Natura 2002. Il-problema mhijiex id-direttiva, miex id-dispożizzjonijiet li fija imma pjuttost l-applikazzjoni u l-kontroll tal-applikazzjoni fl-istati membri. Aħna ma nix bżon ta' test ġdid, għanna mekanizmu tajjeb, intelligenti, illi ikopri u jintegra l-attività tal-bniedem ma' ħsibijiet ta' natura ambientali Hemm bżonn illi nagħmlu sforz akbar biex naraw illi dan il-mekkaniżmi u din id-direttiva jiġu applikati u użat kif imiss. Għandi mistoqsija l-Kummissjoni. Għadni dan u aħna nafu ukoll li l-Kummissjoni għandha rwol importanti ħafna fil-implementazzjoni tal-network Natura 2000 eh, u fl-applikazzjoni tal-liġi komunitarja dwar il- l-anijiet ta' direttiva Habitat u ta' Natura 2000, ġifiri rridu nħarsu l-biodiversità li l-in mill-applikazzjoni tal-liġi komunitarja fl-2010 il- se tkun is-sni is-sena għal biodiversità għalhekk aħna m'għandniex biss inwaqfu jew in, in, in naraw illi il-telf tal-biodiversità jsiru iktar bil-mod, merridu nwaqfu għal kollox xini xipjan għanda l-Kommissjoni biex tagħmel dan. U x'se jsir biex dawn is-siti jiġu klassifikati mal-ar kemm jista' jkun mill-istati mem. Grazie signora Belier, e il prossimo Grazie, stai Mrs. Sur ġar. Grazzi. Aħna rridu li natura 2000 tiġi implementata, aħna rridu nħarsu il habitat tagħna. Naqbel li ħafna minn dawn il-petizzjonijiet illi jaslu l-ammont ta' petizzjonijiet illi jiġu juri illi fil-fatt teżisti problema fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Jo forsi l-idejat huma differenti, l-liġijiet lokali huma differenti u dawn il- mod kif naraw l-affarijiet differenti żammuna lura. Għanna bżonn da, norganizzaw daqsxejn din is-sitwazzjoni ħalli nis ikunu jafu x'inhu mistenni minnhom. Meta inti għandek proġetti kbar, meta qed tintervjeni fil-ambjent naturali, nejt tintervjeni jista' jkun tkun qed taqirdu, pereżempju tkun qed tibni l-fabriki, it-toroq, hawnhekk tassew titiżomm f'moħħok x'qed tagħmel u għax iġdieħel. Però jiena issa nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal xi ħaġa differenti kompletament, il-proporzjonalità. il-tnaqqis tal-accettazzjoni tal-implementazzjoni ta' natura 2000. Hemm żewġ miżuri li l-Ġermaniżi ma tantx huma kuntenti dwarhom dawna kontroversjali ħafna fuq il-mezzi tax-xandir. Il-detox klassifikazzjoni ta' zoni li qabel kienu jintużaw għal militar. Ir-Russi kellhom it-truppi f'pajjiżna u ġieli anki kienu jitfnu tankijiet tal-gwerra mbagħad ħareġ id-diesel minnhom daw. Aħna sejdu niddittassifikawhom daw iż-żoni. Irridu innasfuha din iż-żona. Imma natura l-fejn ma tħallinix namlu dan u n-nies ma jistgħux jifmu għala. Jgħidu l sewwa, ma mela aħna ma nistgħux nidħlu hemmhekk għaliex hemm ħafna ammunizzjoni għad fija, però ma nistgħux innatfuha laqqas għax natura l-fejn ma tħallinix. Problema oħra fil-Ġermanja, fil-Saxony, għanna il- binarji tal-ferrovija li madhom xintużaw issa. U jekk inti persuna li għandha naqra sens komun tgħid. Mela jekk aħna dawn irridu nagħmluhom bħala passaġġ għar-roti skont natura 2000 inti trid iġġib l-approvazzjoni u dan imma idum wis. Issa qabel hawnhekk kellhom daw ferrovija sħiħa għaddejja minn dan ir-raħal imissa minħabba natura l fej laqas nistgħu nagħmlu daqsxejn ta' karreġġa ta' posta roti ġifieri għandna bżonn daqsxejn ta' pjan rridu nħarsu lejn il-livelli differenti l-istudji jihdu żmien jiswew ħafna flus u l-problema hi illi jekk inti tagħmel wis studi ta' impatt in-nies jispiċċaw um, jiddejqu minn kollox aħna suppost qed nagħtu man-nies u mhux kontrihom. Is-Sinjur Elkin. Iva, grazzi. Mange tak for det arbejde, der er gjort. Øh, og, øh... Iva, dwar dan l-istudju nejt illi f'dak li qalet il-Kummissjoni jena ma tantx jiena ċerta u għaliex xina għandi esperjenza ħażina dwar ir-rieda u determinazzjoni tal-Kummissjoni illi timplementa il-rekwiżiti tad-direttiva Natura 2000. Din hija fost l-iktar direttivi popolari Kif qal kollega tiegħi qabel jekk jirnexxinna nippreżentaw il-problemi tal-ambjent b'mod ġust mela jiva l-Unjoni tista' ta' bilħa issir punt ta' referiment. Paradigmatiku għal ir-rikonoxximent tal-problemi u għal proposta ta' soluzzjoni. Dan huwa importanti wkoll fuq livell lokali aħna bħala politiċi għandna dmir politiku fil-konfront ta' ċittadini. Għalina huwa importanti li nġelu l-ċittadini jifmu li huwa importanti li nħarsu l-ambjent u li l-ispejjeż jistgħu jkunu għal ħafna jekk aħna ma nħarsux l-ambjent f'perjodu twil ta' żmien. huwa tassew importanti li din id-direttiva tiġi tkun magħrufa għal riżultati li jittista ta' bilħaq twassal għalihom. Ikolli ngħid li kien xok kbir għal grupp tal-ħodor meta l-President Barroso kien preżenti u għalinna ħna staqsejnieh li ma kienu l-intenzjonijiet tiegħu dwar direttiva Natura għalfejn. Aħna rajna li kienem ħafna eżempji ta' problemi e, u dan il-rapport li ġimħeji hemm dokumenti sensiela sħiħa illi jarfu l-effetti kumulattivi ta' ħafna proġetti illi għalihom ma kienx hemm eh, evalwazzjoni ta' alternattivi oħra għaliex ittieħdu biss eh, fl-interess eh, l-affarijiet ekonomiċi l-iktar fejn kien hemm xi atturi ta' bilħab saħħithom. Il-Kummissjoni ma iliex tiddefendi f'dawn il-każijiet il-pożizzjoni tal-liġi U għalek mux biss l-istati membri kienu dajfin, izdan kal kommissjoni Dan x-sens jgħamil jek narġaw nirrevedu d-direttiva, irridu nirrevedu l-applikazzjoni ta' direttiva, mux direttiva nifisa. Jena nittama illi nkunu nistaw nkunu nafu aktar fid-dettal dwar x'qed eh, jingħad xi ġifieri xi tfisser xi tfisser dan il-pjan ta' reviżjoni xi ħaġa ma taħdimx, ejjew nagħmluha taħdem, ejjew nġibuwa taħdem nix għalfejn nibdluha mal-ewwel. Dawn dan huwa prinċipju eh, serju u għaqli aħna nirċivu ħafna petizzjonijiet illi juruna id fijiet in-nuqqasijiet mill-punt di ta' tal-applikazzjoni tad-direttiva, l-implementazzjoni tagħha. U għalhekk nittama illi ma jkunx hemm nuqqas ta' ftehim tal-problemi u naħsbu li forsi rridu nibdlu id-direttiva. Din hija problema li tinħas fajizi. U għalek jiena ma nħuż gost illi e, immur lura lejn pajizi u e, bħala messaġġ ngħidilhom illi rridu nibdlu l anijiet ta' direttiva natura fej u mhux l-applikazzjoni tagħha. Grazzi, Sinjura Debul and I'd also like Grazzi jena u koll nishtiq nirringrazzjakom ta' xogħol illi għamiltu fuq dan ir-rapport. Jeżistu numru ta' punti li nixtieq insemmi l-ewwel nett il-punti li qajjim tinti bażikament li jeżisti falliment u dewmin fil-klassifikazzjoni ta' dawn is-siti u dan għadu il-każ. Jeżistu siti illi laqas biss għandhom pjanijiet ta' ġestjoni kif suppost, m'għandhomx eh, mhux qed jiġu mħarsa kif suppost l-għanijiet illi hemm waqafna aħna f'termini tal-pjani ta' biodiversità mhux ħajintlaq. U ġifiri aħna rridu nżidu daqsxejn il-ħidma tagħna fuq dan. L-istudju tal-Kummissjoni fuq l-ekonomi fuq l-economics tal-ekosistema tal u rrit fuq livell globali il-nefqa tista' tkun ta' bejn 1.4 u 3.2 triljun euro fis-sena fuq livell dinji dejjem. L-Istati membri fl-Unjoni Ewropea qed iħarsu lejn il-privileġġ qegħdin iħarsu lejn il-lat ekonomiku u mhux lejn l-lat ambjentali u din hija ħaġa li l-Kummissjoni qed tgħid ħajkollha effett eh, ekonomiku u riżultat detrimentali ħafna ħajkun hemm ukoll diffikultà u problemi fil-ħarsin tal-ambjent. Jiena nixtieq ngħid eh, li nilqa il-gruppi ta' ħidma li ħajtwaffqu skont il-Kummissjoni b'mod partikolari fuq eh, l-estuaries u l-extractive industries. Ma nafx hekk il-Kummissjoni se tippubblika xi linji gwida fuq ix-xogħol li joħroġ minn dawn il-gruppi. Jiena nixtieq li l-Istati Membri jindirizzaw ukoll in-nuqqasijiet tagħhom viżavi l-implementazzjoni nixtieq li nara daqsxejn iktar skambju ta' prassi tajba u taħriġ, mod partikolari fuq mill-Stati Membri ġodda, per eżempju fil-Bulgarija. Aħna kellna diskussjoni fil-aħħar laqa li kellna fuq id-diffikultajiet li hemm hemmhekk u bażikament m'hemmx skużi fl-ebda stat jekk ċertu pajjiżi ilhom inqas jaħdmu fuqhom minn pajjiżi oħra dawn l-affarijiet, allura jaf li taħriġ iktar taħriġ eh, jiswilhom tajjeb. Uħt minn dawn l-istati qalu illi għalihom importanti ħafna li kollhom din l-informazzjoni li tgħinhom biex itejbu supervizjoni u l-implementazzjoni tagħhom. Imma dan huwa biss aspett wieħed u naħseb illi dan l-istudju ċarament juri li l-Kummissjoni trid tkun iktar proattiva biex tibda il-proċeduri ta' ksur. L-informazzjoni, l-iskambju ta' informazzjoni, dan aspett importanti ħafna, imma l-fatt li l-rapport juri l-indikaturi huma li maħniex ħanilħu l-għanijiet illi għanna ifisser li irrit ikun hemm iktar miżuri ta' ksur u iktar eh, proattività. Grazzi. Grazie, Mr. Bussenaro. Grazie ħafna, Sur Bussenaro. Merci, Madame la President. Je veux tout d'abord. L-ewwel nishtiq jiena nixtieq nirringrazzja l-professur għall-studju eccellenti tiegħu. dwar l-applikazzjoni ta' direttiva tal-habitats. Iva, hemm konflitt reali bejn l-interessi ekonomiċi u l-interessi li tippromovi direttiva tal-habitats. Kemm l-industrija tat-turizmu, politiki għall iżvilupp ta' fonti ta' enerġija li tiġġedded, anke fir-Rumanija hemm kontroversja fuq l-enerġija mir-riħ u l-impatt li eh, dawn ir-raddini tar-riħ eh, jista' jkollhom fuq l-asafar tal-passa. Imma dak illi jinkwieta lil membri ta' din dan il-kumitat huwa id-dewmin illi ikunem biex wieħed jikseb reazzjoni meta aħna nitkellmu dwar impatt ekonomiku fuq eh, ta' proġett ta' impatt ekonomiku fuq il-habitat u il-mod il-ħin meta jittieħed deċiżjoni. Min banda l-istati membri jikkooperaw ftit wis eh, idumu ħafna u ovvjament iħarsu dejjem l-interess ekonomiku. Mara minnek il-Kommissjoni Ewropea minnaħa tagħha id-dum wis. U hawnhekk qed inkun diplomatiku jgħid il-kellimu. Issa dwar il-proċeduri jew il-miżuri li jittieħdu din dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu post factum. Umbat fir rigward tal- biodiversità hija huma deċiżjonijiet li jittieħdu post mortem ikun tard wisq. Għalhekk hemm bżonn li l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida tagħti li nfisha eh, priorità l-ewwel nett. hemm bżonn ta' prassi legali komuni għal 27 stat membru u twaqqaf ukoll ħin ta' reazzjoni li jkun l-istess għal 27 stat membru, mhux kulħadd jiddeċidi meta jrid. Għaliex? Il-Kummissjoni qed tistenna it weġibiet min-naħa tal-istati membri. Għalhekk meta jekk iż-żmien għar-reazzjoni jkun limitat, il-Kummissjoni kollha inqas x'tistenna. Jekk dan iż-żmien din l-iskadenza tkun l-istess tal-27 stat membru, se ntejbu ħafna l-applikazzjoni ta' direttiva tal-habitats. Element ieħor. Irridu ninnegozjaw npoġġu fuq l-aġenda un dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u Stati membri ġirin fuq l-applikazzjoni tad direttiva tal-habitats għaliex il-konsegwenzi huma transkonfinali u l-effetti jikkumulaw. Għamnek qed nirreferi per eżempju għal dak li qed jiġri bil-proġett North Stream. Rajna li Russja per eżempju irrispettat il-konvenzjoni ESTO imma qatt ma ratifikata. Ir-Russja mhijiex sinjatarja tal-ftejmiet eh, Ewropej imma tista' titkellem mal-Unjoni Ewropea biex biss fuq l-enerġija imma anki fuq il-problemi tal-effetti transkonfinali u kumulattivi tal- ta' każijiet meta direttiva tal-habitat ma tiġix irrispettata dan jgħottu koll la' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina, per eżempju, u il-biodiversità fil-Bahar l-Iswed. Dawn l-aħħar tliet snin meta konna nitkellmu dwar il-kanal Balstroe, L-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni ma ħadet ebda miżura m'għamlet xejn. Hemm bżonn illi l-Unjoni Ewropea timpromuovi iktar fil-dialogu tagħha ma' pajjiżi terzi dak kollu li għandu x'jaqsam ma' direttiva tal-habitat u l-ħarsien tal-biodiversità. Grazzi, Sur Businaro. Issa, Sur Kremer għal kummissjoni Grazzi, Signora President għat ta' punti illi jiena se niprofa inwieġeb in għalihom u nikkummenta fuqhom l-ewwel net irrid ngħid illi hemm ħafna stati membri problemi ta' ta', ta ftejin ta' kif tifhem wieħed jinterpreta il-direttiva il eh, tal-habitat u Natura 2000 smajt eh, tmaqdir jew kritika u persuni li qalu illi hemm impressjoni li il-proġetti ikkuna limitati jew imxekla u hemm problemi xkiel esagerat fil-fatt. Natura erfejn tippromuovi l-iżvilupp sostenibbli dejjem fil-ħarsin tal-biodiversità jekk f'ċerti każijiet implementazzjoni uh, tal-dawn id-direttivi e, sir fuq eh, fuq livell lokali mhuwiex it-tort tad-direttiva. Id-direttiva tajt illi proġetti ta' żvilupp jistaw isiru dejjem jekk kun sar studju tal-impatt tagħhom kif suppost u li wieħed iżomm f'moħħu wkoll il-rekwiżiti l-ħtiġiet tal-biodiversità. jider illi ikkunem proġetti li jitresqu b'mod normali, wieħed jagħti importanza wkoll l aspetti ekonomiċi u mbagħad wara naraw illi hemm ukoll effetti negattivi fuq il-biodiversità. Dawn il-każijiet hemm bżonn illi il-loġika timbidel tinbidel u li il-proġetti meta jiġu uh, ippreżentati maħsuba fil-bidunet tagħhom ikun fihom eh, ikunu u jisodisfaw l-għanijiet tal-protezzjoni tal-biodiversità. Jekk aħna dawn l-affarijiet ma nikkonsidrawhomx fil-bidu net jista' jkun hemm problemi mbagħad wara. Huwa importanti ħafna illi jkun hemm komunikazzjoni fuq dawn l-aspetti għaliex jista' jwassal għal implementazzjoni aħjar tad direttiva u e, jippermetti wkoll illi din id-direttiva tiġi applikata wkoll mingħajr effetti negattivi fuq livell ekonomiku. Aħna qegħdin nipromuovu dan l approċċ huwa approċċ illi aħna sejħulu working with nature bl-Ingliż huwa approċċ illi jippermettilna illi nħejju proġetti illi meta jiġu uh, sottomessi għal proċedura tal-artiklu 6-3 ma jkunx fihom problemi għaliex kollox ikun ġi maħsub minn qabel il-preservazzjoni u kunu ħsibna wkoll dwar il-miżuri ta' kumpens. Dak kien kumment dwar id-diffikultajiet li jkun hemm fuq livell nazzjonali u lokali, ġifiri innu ta' ftehim illi natura 2000 hija xi ħaġa illi eh, tillimita jew ma tħallix illi il-binarji tal-ferrovija li m'għadhom jintużaw jisiru eh, jintużaw għal xi ħaġa oħra. Le, imma il- l-lan ta' din il-direttiva hija huwa l-iżvilupp sostenibbli bat l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni fuq il-biodiversità li ġie komunikat lill parlament u l-Kunsill fl-2006 is-segwitu tal-implementazzjoni ta' dan il-programm ta' azzjoni u l-priorità assoluta hija l-implementazzjoni u l-ġestjoni effiċenti ta' Natura 2000 u kif għadni kif għattilkom l-implementazzjoni ta' ġestjoni effiċenti u koerenti. Il-Kommissjoni edha tamel taqdir wol tagħha rwol proattiv biex tejjeb l-implementazzjoni tagħha ma minna tagħna ovvjament dak li huwa ksur nuqqas ta' konformità dan huwa aspett jimbdew proċeduri ta' infrazzjoni, ovvjament dawn proċeduri jieħdu żmien tagħhom, jibda bil-opinjoni eh, motivata, eccetera. Il-konflitt bejn l-aspetti ekonomiċi u l-biodiversità naħseb għad biżejjed iva hemm konflitt imma direttiva hija adattata b'mod tajjeb ħafna biex tqarreb dawn iż-żewġ interessi kemm dawk ekonomiċi kif ukoll tal-biodiversità aħna naħsbu illi il-direttiva hija tajba ħafna kif inhi, id-direttiva dwar l-asafar u direttiva oħra ta' 1000 tal-1999 waħda tal-1992 dawn jaħdmu mod parallel jekk hemm bżonn li dawn jiġu riveduti wa biss wara li tkun saret evalwazzjoni tal-pjan ta' azzjoni ta' eh, fl-2010 u wara din l-evalwazzjoni ta' l-artiklu 17 dwar il-preservazzjoni tal-speċi u tal-habitats fil-istati membri tal-Unjoni, rajna illi il-biodiversità sejra mill-ħazin għallar, Iva, revizjoni jekk se jkun hemm revizjoni jolli biex nagħmluha iktar effiċenti id-direttiva biex inneħħu forsi xi difetti li forsi għat fija imma żgur mhux biex indajfuha fil- għaliex l-Unjoni Ewropea trid tħares il-biodiversità tagħha. Naħseb illi weġibt għal maġġoranza tal-mistoqsijiet il-żmien qiegħed jafas u naħseb nieqaf hawnhekk grazzi. Grazzi lei, io volevo allora ringraziare. Nirgrazzja lilek, nixtieq nirringrazzja wkoll lill-professur Desadeler ta' rapporti għaw. Naħseb li m'hawnx aktar interventi. Iżda l-professur ikun a dispożizzjoni tagħkom jekk ikolkom xi eh, ħtiġijiet oħra. Issa ser ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. L-petizzjoni li jmiss dik numru 11 0543 tal-2008 imres Missur Carlos Rios Torres ta' nazzjonalità Spanjola. U għaw prezenti Isabel Lorenco de Faria li huwa rappresentant tal-Kommissjoni. U se dilu l-mikrofonu biex jitkellem. Um, Grazzi ħafna. Kien hemm komunikazzjoni qabel għal dan il-kumitat meta il-Kummissjoni mbagħad kienet qalet illi ma teżisti l-ebda evidenza li tagħti informazzjoni biżejjed biex inkunu nistgħu naraw jekk fil-fatt hemm ksur tad-direttivi tal-asafar u tal-habitat. tal habitat Għamnek għadin dil-petizjoni għadwar bini ta' pont fuq sit ta' natura 2000 intalbet iktar informazzjoni minnaħa tal-petizjonant u l-petizjonant bat li l-kommissjoni numru ta' dokumenti, inkluż dokumenti mill-autoritajiet illi juru illi l-impatt tal-proġeġġi evalwat u ġi konkluż li mhux ħa jeffettwa l-integrità tas-sit l-autoritajiet l-autorizzazzjoni li natat l-proċess li proġett tajt li hun konsiderazzjoni l-abitat tal-speċi fuq is-sit. Il-petizjonant ma sfidax il-pozizjoni tal-autoritajiet kompetenti fi Spanja. Il-Komissjoni għalek taħseb li dispożizzjonijiet tad direttiva tal-habitat ġew Em rispettati ma jidher li hemmx ksur ta' leġiżlazzjoni ambjentali tal-komunità. Grazzi. Ci sono interventi, chiedevo se qualcuno prende la... Kont qed nistaqsi jekk hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem dwar il-petizzjoni, jekk ħadd ma jixtieq jintervjeni, mela allura ngħaddu għal punt illi jmiss u nħallu l-petizzjoni miftuħa. Biex inkunu nistgħu neżaminaw f'aktar dettal l-risposta tal-Kummissjoni. Issa ħnaddi għal petizzjoni numru 12 numru 37-2005 imresqa mis-Sinjura Lawrence de la Martinier li huja wkoll abbinata ma dik numru 061 li ta' tal-2009 mres għamin ġan marie Salomon li nsabaw prezenti. Nishtiq naddilu l-mikrofonu biex jitkellem. Merci, Madame la Presidente. Grazie, Signora President. Jena kol nishtiq nifraħ lil eh, li professuri li prezenta il-rapport ta' xina u koll għandi petizzjoni eh, li jirrigwarda l-ambjent u il-rapport li għadna kif għadu kif ġi prezentat fil-fat kopri dak li nishtiqna jtienu għandi għal-qalbijena. Signuri, jena et eh, nintervjeni għal żewġ petizzjonijiet 37-2005, bħala President tal-Assoċjazzjoni Madjeval illi talbitom jiena qed eh, nitkellem għandhom ta' 300 ċittadin li iffirmaw kontra dan il-proġett u hemm tliet teddidiet li huma simili ħafna jiena nixtieq nitkellimkom dwar resistenza li saret kontra proġetti għal bini ta' toro illi qegħdin eh, jissuġġerixxu li jinbnew tlet crossings addizzjonali u dawn huma tassew eżagġerazzjonijiet eh, meta mqabblin mal bżonnijiet tal-iżvilupp sostenibbli u eh, l-issir ekonomija wkoll għax hawnhekk se jintnefqu 300 miljun euro il-territorju komunali ta' Mardiel Ware huwa imħares, ilu mħares mill-1974 bħala uh, green area. U, u um, sabiex ma jkunx hemm iktar żvilupp ġo fih. Din hija żona illi hija mħarsa minn organizzazzjonijiet u mill bħala żona ta' protezzjoni speċjali minn Natura 2000 mill-direttiva tal-Asafar u mid-direttiva tal-Habitats. U issa ukoll din il- um, il-komuni u il-xmara tagħha hija ukoll parti mill-wirt ta' wirt komuni tal-umanità hemm ħafna speċi ta' asafar salvaġġi u 40 huma imħarsa fuq livell Ewropew u iktar minn 15 li huma perikolati ħafna bħal pereżempju t-tibjiet tal-arpa li huma wkoll msemmija fid-direttiva dwar l-safar. Eh, biotopes ukoll speċjali li jgħixu hawnhekk f'din iż-żona mammiferi u eh, speċi oħrajn li wara kollox l-Ewropa tixtieq tħarisom daw. Imma hija propju għal detriment ta' dan it-territorju u tar rikkezza naturali li tider mill-missjoni ta' sħarriċ li saret mill-PETI mill um, uh, peti fil fir rapport tagħha li il-Konsil Ġenerali tal-Ware id-deċida fl-1996 li jimponi Eh, li jagħmel devjazzjoni hawnhekk għat-trakkijiet kbar li, li tqarreb it-tul ta' 2700 metru. Din trid irridu jħafru għal mill-inqas 35 metru u ovvjament issir ħsara ħsara kbira. Um, dan il-proġett mandu ġi deċiż minn ma ġiet ippreżentata ebda alternattiva. dan il-proġett ilu għal ħafna snin il-Kunsill issa qed jipprova isalva dan il-proġett billi jaddih lil sħubija pubblika privata. Mem mebda raġuni oġġettiva għal dan u se jnaqqas id-drittijiet tagħna l-aċċess għall-informazzjoni u għall-ġustizzja. Jiena jidirli li hemm ċertu aspetti illi huma vinkolanti biżejjed il-direttiva Natura 2000 hija bażi xirqa sabiex dawn l-ambjenti naturali jiġu mħarsa li studju ta' impatt fuq l-ambjent li kellu jisir minħabba direttivi għal illi din hija xi ħaġa li m'għandix issir. il kunsill Ġenerali kellu iwarbu dan u wissa hemm silenzju kbir fuq dal-proġett kollu kemm hu sabiex ikkompli għaddej kolli ngħid li għall-ewwel darba wara eh, merħba Xir għawara li għadu jisimawni. Uh, rajna li xuħut mill-argumenti tagħna kienu mismu għalli xaħna wara kollox qed nitkellmu dwar l-implementazzjoni ta' direttivi Ewropej u li jaqblu wkoll ma' kwistjonijiet li jamlu d-deputati Ewropej u kien hemm kol provi ta' fatti u figuri il-deputati Ewropej qablu u raw illi fil-fatt dak li konna qegħdin ngħidu kienu minnu. Il-żona tal-Lwar, hija turi ċar li m'hemmx bżonn għal dan il-proġett dwar ir-rapport il illi sar turi illi eh, dan huwa fiksur imur kontra id-direttiva ta' Natura 2000. Il-kumpanija li edha tmexxi dan il-pjan jew tressaq dan il-pjan qed tagħmel ħażin li tkompli b'dan il-proġett minkejja kollox. Il-Kunsill Lokali ġie mistieden illi jerġa' jeżamina dan il-proġett jekk l awtoritajiet ikomplu jinjorawna aħna senres u dan il- dan il punt u dim il-Kommissjoni u mbagħad nirreferi għall-artiklu 226 ta' trattat u ners ukoll u dim il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Ma għanna u koll tħassib serju dwar l-iskadenzi involuti f'dawn il-proċeduri jekk dawn l-affarijiet jitħallew fidejn operatur privat, mhux se jkun hemm dawn ir-rekwiżiti amministrattivi li jridu isegwu l awtoritajiet għat-tenders pubbliċi. Imma aħna ma nistaw, ma nix nistennew sakemm dawn it-teddidiet isiru realtajiet qabel ma, ma nresquhom qudiem il-qorti u qabel ma naraw illi E, e, saret ħsara li ma tistax titreġġa lura l-aċċess għall ġustizzja amministrattiva franċiża ma kienx possibbli għaliex id-deċiżjonijiet ma kienux suppost ma kienux deċisivi imma il-Konvenzjoni ta' Arhus li hija de facto liġi Ewropea suppost kella tipprojbixxi dan il-nuqqas tal implementazzjoni tal-ġustizzja u tiffaċili tal-aċċess tal-ċittadini għal ġustizzja u aċċess ukoll tal-assoċjazzjonijiet u għax snin wara Franza għadha m'għamlet xejn dan ir-rigward. Fil-petizzjoni tagħna 0613 tal-2009 li nirringrazzjawkom tal-li il-qajtuha il eh, tiġi immaqdra il-fatt li dawn id-diffikultajiet qegħdin dejjem jikbru u l-Kunsil Ġenerali qiegħed jipprova jaħrab mir-responsabbiltajiet tiegħu billi ta' dawn il-pjanijiet l kumpanija privata fil kastana tagħna il kunsill ma' għamilx id-dmir tiegħu ma għamel xejn fir rigward ta' talbiet li għamel dan il-komitat għal tweġiba u għal sodisfazzjon u ma tax kas l-impatt kumulattiv ta' dawn l-erba eh, pontijiet li qegħdin jiġu ppjanati f'dan iż-żona tal-war. Bla ebda ġustifikazzjoni ta' xejn u ma ma tawx kas il-konklużjonijiet illi hemm li għamlu parti minn Natura 2000 li juru b'mod ċar li eh, dak li kien qed jiġi propost fil-fatt ma kienx fattibbli. Forsi l-Ewropa għandha terġa' tara x'inhuma l-prassi tagħha u tara li jaqblu mal-konvenzjoni u mbagħad eh, tara x'se tagħmel dwarhom la għatem minn ħin il-Kumitat tal-petizzjonijiet laqar tal-Batana. Franza kella zammet konferenza kbira fuq l-ambjent u l-liġijiet tagħha wkoll appoġġaw u raw u affermaw il-ħtieġa illi um, il-trasport jaqaw kol fċertu pjanijiet u proġetti li jkunu sostenibli u ma jumlux ħsara lill-ambjent u ma nkomplux nimxu u nfittxu il-tkabbira kosta kollox anke skapitu ta' l-ambjent tagħna. Dawk il-raġunijiet li nataw biex jiġġustifikaw dan il-proġett aħna nistgħu nikkontestawhom kollha. Ejjew mela inħarsu il-war minn ħsara li mhix meħtieġa għanna intemmu din l-istorja malar kem jista' jkun sabiex ma jkunx hemm iktar ħella u ma sirx iktar ħsar. Ġemmu la Kummissjoni. Grazzi lilek. Issa nisimgħu il-Kummissjoni sur David Gromo. Signora President, membri tal-Parlament, Signor Petizzjonant, grazzi tal-li tajtni l-opportunità illi eh, najdlek fiex wasanna fuq dan id-dossier illum. L-ewwel net, il-Kummissjoni tixtieq tisħaq fuq il-fatt li qiegħda segwi mill-qrib ħafna il dan id-dossier aħna tkellimna kemm il-darba fiħdan dan il-kumitat biex lkom fiex qegħdin. L-aħħar informazzjoni illi ingħatat lilna mill-awtoritajiet Franċiżi huma kif huma li fost il-proġetti għal dawn il-pontijiet anke dak ta' ġargo mem ebda awtorizzazzjoni li ingħatat sissa Dan ifisser ukoll li l-istudji ta' impatt ambjentali u natura 2000 ma kinux ġew finalizzati li dawn ikunu lesti f'Settembru tal-2010. Għallunna wkoll li l-istudji ta' evalwazzjoni tal-impatt komplementari li joħorġu mill-azzjoni u mill talbiet tal-Komitat tal-Petizzjonijiet li jrid jevalwa u janalizza l-impatt kumulattiv fuq il-war xorta waħda mhumiex lesti għadhom mu ma ġewx finalizzati għalhekk jekk il-petizzjonant qed jgħid illi il-proġett diġà ġie deċiż fuqu, forsi ġie deċiż minn naħa tagħhom xorta mhuwiex awtorizzat. Infakru wkoll li f'dan il-kuntest il-pubbliku wkoll għandu il-jett illi jieħu sem fil-proċess ta' teħi ta' deċiżjonijiet hemm żewġ direttivi importanti, il direttiva li għamlet il-konvenzjoni Arhus fil-liġi komunitarja u id-direttiva tal-habitats su kol 92-43. Battem direttiva oħra li design. 3078 li informazzjoni li hemm semmija fl-annes erba huma disponibbli. Din hija informazzjoni illi tiddeskrivi l-proġett tajt xampat, xampat se jkollu dan il-proġett fuq l-ambjent li jiddeskrivi il-miżuri maħsuba biex eh, dan l-impatt negattiv jitnaqqas u hemm ukoll l-alternattivi u l-informazzjoni li għanna, aħna għadna ma wasalniex hemm għadna biss qegħdin inħejju studju tal-impatt ambjentali. Tafu li l-autoritajiet lokali, departamentali għandhom id-dritt li li eh, ħejju proġetti biex jibnu toro u anki pontijiet imma dan ma jfissirx illi l-imsemmija proġetti se jsiru se jitwetqu li l-autoritajiet pubbliċi se tippermetti illi dawn il-proġetti jitwetqu. L-autoritajiet franċiżi għallunna illi dawn li jistaw jiġu forsi approvati sa eh, jannar 2011 għalhekk il-Kummissjoni Ewropea għandha il-ħsieb kif ila tagħmel dawn l-aħħar xhur u snin li titlob lill awtoritajiet Franċiżi ehm, aġġornament dwar il-proġett ta' sħubija pubblika privata dwar l-elementi l-oħrajn inħalli l-kollegi tiegħi ta' DG Mott Eh, jispjegawlkom l-elementi li għaw taħt il-kompetenza tagħhom imma l-awtoritajiet pubbliċi Franċiżi għallunna illi din din din is-ħubija għadha ma ġietx imwettqa hija xi ħaġa li qegħdin jaħsbu dwarha. Wieħed jista' jaħseb illi alloka ammont ta' flus għal ċertu sħubija imma dan mingħajr ebda preġudizzju għal proċeduri ta' awtorizzazzjoni illi jridu jiġu segwiti biex jinbena il-pont ġifiri. Mhux għax ikun hemm awtorità li deċidi illi talloka ammont tal-flus tal-baġit tagħha illi dan il-proġett se jitwettaq. Għalhekk fil-każ ta' dan il-proġett partikolari dan għadu maġiex autorizzat se sir eh, konsultazzjoni pubblika, l-pubbliku se jkollu aċċess għall-informazzjoni kollha hekk kif eh, mitlubin mid-direttiva u jkun hemm ukoll l-istudju tal-impatt, il-Kummissjoni se segwi dan kollu mill-qrib ħafna. Se titlob l-istudji ta' eh, l-impatt kif jaqaw jew jikkonformaw ma' natura 2000 sabiex b'mod effettiv tkun tista' tiggarantixxi skont id-direttiva tal-habitats dawn il-proġetti mumiex se jagħmlu ħsara lil din iż-żona tal-war. Grazzi ħafna. Grazie. Non so se vuole intervenire anche Grazie, ma nafx x'interveni Christian Servene fil-qosor, jew inkellawx biżejjed l-intervent ta' rappreżentant tal-Kummissjoni ieħor. Iva, jista' intervjeni? Grazzi, Signor President, jiena ħanżom l-intervent tiegħi fil-qosor hemm tliet punti li xtaqt nżid ma' dak li smajtu diġà. Dak jenna fettini fit-tieni petizzjoni fuq l-arranġament tal eh, sejħa għall-applikazzjonijiet pubbliċi. Aħna nafu il-liġi Ewropea ma tkoprix il-sħubija pubblika privata tintaqa' taħt leġiżlazzjoni nazzjonali. Avolja jeżistu kondizjonijiet illi jirrigwardjaw tip ta' dan it-tip xorta manna lebda mezz kif nieħdu azzjoni kontra Franza. En revanche, en ce qui concerne la sélection du contractant. Le, dan ma nistawx namlu. dwar l-azla tal-parti kontratwali iwa teżisti fil-leġislazzjoni Ewropea. Il-Konsil Ġenerali tar warre minkejja s-situazzjoni li jinsab fija, minkejja l-azla tiegħu. Biex eh, jirikorri għat parti terza jrid jagħmel appalt tender pubbliku li tikkonforma mal-liġijiet eh, nazzjonali morru li lil mill-liġi Ewropea. Nasab għadna ma sanniex din il-fazi l-proċedura ta' appalt pubbliku hija twila. U ma nasibx li nkunu nafu diġa minn issa minn ser kun l-imsieħ, għaparix din kun problema gravi nkella jek dan isir. Mm, irridu nkun nafu minn ser kun il-partner privat U dan ser inkunu nafuħ biss fl-aħħar tal-proċedura, proċedura twila, ħafna iżda din tista' tkun dialogu tajjeb ħafna jekk aħna nirrispettaw il-liġijiet nazzjonali, jista' tkun stedina l-proposti normali kif nafuha. Mbagħad hemm il-possibilità ta' tielet punt li dwaru ser nikkummenta li wieħed jagħmel rikors li hekk kif ikun firma il-kontrat l-affarijiet isiru ħafna iktar diffiċli. Hemm serja sħiħa ta' eh, dispożizzjonijiet komunitarji fl-ambitu ta' tenders pubbliċi u għalhekk hemm liġijiet stretti ħafna fil-konfront tal-awtoritajiet pubbliċi Huwa possibbli wkoll li wieħed jintervjeni, iżda jiena naf li l-possibilità ta' intervent pubbliku hawnhekk hija ħafna inqas importanti. Iżda hemm il-possibilitajiet u aħna flimkien mal-Kumitat tal-Ambjent ser insegwu kif ser jevolvi dan id-dossier jekk jirriżultalna jirriżultalna xi fatti illi jkun ovvju illi m'hemmx rispett tal-proċeduri tal-tenders mela allura aħna nitkellmu l-awtoritajiet Franċiżi għalissa grazzi sul President. Sia indubbiamente da tenere aperta e vorrei proporre di passare. Issa nixtieq li ngħaddu għal punt numru 13 dwar il-petizzjoni resqa mis sur Olivier Perion. Hawnhekk jinsab is-sur David Klon, kif ukoll is-sur Jean-Paul De Klerk, President tal-Assoċjazzjoni Vendes Blanderwa. Għalek, nadd il-mikrofonu il-petizzjonanti prezenti hawnhekk. Grazzi, Signora President. David Swallon illum jirrappreżenta dawk li jaħdmu fil-bassa sit sal-mastri. Grazzi, Signora President, grazzi tal-li zammejt il-petizzjoni tagħna li ġiet eh, ġudikata ammissibli. Dan huwa proġett ta' bini fiż-żona tal-Gerand. Irridu ngħidu illi matul is-sekli il madwar il-penisola ta' Gerant eh, saru eh, bosta salini uħut mill-ikbar fl-Europa fuq iktar minn 2000 ettaru. Il-teknika tagħna l-għanda lebda tip ta' makkinarju u laqqas eh, kimiċi. Aħna qed nibżaw li jekk ikun hemm ħafna urbanizzazzjoni ikun hemm it fuq dawn l-artijiet. Aħna ma nipproduċux biss melħ Iżda u kol aħna għanna know-how uniku illi jitrasmetti wirt uniku l-ġenerazzjoni tal-ġejjeni. U dawn huma wkoll tip ta' żvilupp sostenibbli. L-istrument tal-ħidma tal-Kummissjoni huwa indispensabbli biex aħna niproduċu kwalità tajba li għandha fama internazzjonali. Rridu nfakru wkoll illi il-ħidma tagħna tiġġenera attività ekonomika importanti. Iktar minn 400 post tax-xogħol tiġġenera 20 miljun 20 miljun euro kif ukoll eh, dan iġib ħafna popolarità tat-territorju tal-art tagħna li minn punt di vista ta' turizmu huwa importanti ħafna. Issa hawn laqdi ta' sin tal-ambjent u direttivi dwar il-mel u dawk tal-parlament illi waqfu din l-epoka ta' erozjoni tal-dawn iż-żoni fragili. Iżdaw ħafna missalini li għedin għadhom jiġu sfruttati. Grazzi. Senna d kelma il-Ġampol. Dawn l-ispazji min jgħid li jridu jiġu urbanizzati. Bdew l-ewwel il prinċipju ta' natura 2000 u mbagħad bdew ukoll eh, jagħmlu proċess dwar it-tip ta' żoni li rridu nipproteġu. Il-permess tal-bini li qed jiġi kontestat jinsab fuq gżira illi jum dawwar b'ters ta' salini huwa tassew viżibbli fir-ritratti tnejn u tlieta li huma annessi fl-anness. Din il-gżira minna d-dejja u kol ferrovija illi waslet għal tnaqqir ta' zona fuq in-naħa tal-bahar. Dwar il-permess tal-bini għal-bini tal-parti bl-aħmar, is-sintku riet li kompli l-pjan tal urbanizzazzjoni tiegħu għaliex skontu din kienet zona eh, li eh, ma kien żviluppata għal xejn. Din iż-żona tinsab post eh, f'post protett, post sensittiv. U edda fil-proċess biex tiġi konsidrata bħala zona Eh, protetta. Tistgħu tarawha għablaħdar fil-ritratt numru 2. Kif tgħid il-kronoloġija sintku ta' Gerant diġa minn settembru 2005 u probli anke qabel kien jaf illi din iż-żona kienet tinsab fil-perimetru li suppost kellu tkun meqjusa bħala żona protetta. Infatti, Kien hemm intervent minn naħa tal-Ministru u għalhekk dan ma jridx jiġi kontestat. Lek aħna qegħdin nitolbu biex bil dan il-permess illi jimbnew 23 post binja nis anzjani ta' 80 sodda proġett kim sejjaħ Venezja. Is-sindku tal-Kunsil ta' Gion kiser direttiva 92-43. Aħna nixtiequ nfakru li qabel ma nagħta l-permess ta' bini, iż-żona mħarsa kienet diġà suġġett għal ħarsien ta' Natura 2000. u għalhekk din tmur kontra l-anijiet tal-protezzjoni. Għandi iktar xinejt. Aħna nisħu illi l-ġurisdizzjoni amministrativa tannant tgħid illi din ma kienieċ tikser direttiva 92-43, iżda din ma zammitx f'moħħa il-liġi Ewropea. Illi huma imposti fuq dawk tal-istat. Aħna nisħu illi l-Prim Ministru li ġi mistoqsi minn din laqda naqas mid-drimirijiet tiegħu illi japplika id-direttiva u rrifjuta li jesprimi opinjoni. Huwa qal li l-kwistjoni kienet għadha pendenti, pendenti fil-qorti. Aħna nisħu li l-istat Franċiż illi stenna sena 2006 biex jagħmel perimetru ta' natura l-fejn li kien diġà beda fl-1979 eh, għamel żball huwa ħalla miftuħa l-possibilità għal proprjetarji tal-bini li jagħmlu proġetti, jiżviluppaw proġetti ta' kostruzzjoni f'żoni fraġli li suppost kellhom jiġu mħarsa. La darba għettek irridu nejdu illi kien hemm evoluzzjoni tal-opinjonijiet tagħna. Meta ġie applikat il-perimetru natura 2000 l-istat Eh, Franċiż żamm din iż-żona mħarsa. U dan qatt l diskutejnieh fil-Kumitat du Pilotaġ ta' Natura 2000. U aħna l-lum nisħu illi din iż-żona ma jirriċu ikun hemm bini fuq, aħna nisħu wkoll illi l-komunità ħejjiet proġett sħiħ tar kupru ta' salini viċin is-sit illi um sejjaħ la ferm du gazino. Issa, is-sint kull ġdid jagħti kritika dan il-proġett. U l-amministraturi lokali kollha jgħidu li kien żball dan il-permess antik illi jista' jkun hemm bini. Il-Kunsill Ġenerali wkoll kiseb parti minn dan it-territorju biex iżommu fl-istat li jinsab bħalissa u għalhekk ħares l-ambjent. Għalhekk, Sinjor President, Sinjuri, aħna nixtiequkom illi tkunu tafu dwar dan il-fatti. Rridu nfakru awtoritajiet Franċiżi li mhux bizzejiet illi niffirmaw zoni ta' protezzjoni ta' ħarsien illi jekk bat ma jsir xej biex jiġu rispettati dawn. Irridu niblokkaw, irridu nadattaw il-miżuri kollha li huma xirqa biex inwaffqu din is-sitwazzjoni darba l dejjem grazzi. Grazzi lilkom issa l-opinjoni tal-Kummissjoni b'Joseph van der Stegen. Ah. Signora President, Onorevoli Deputati, Sur Grimova, Signora, Signora President, Signori petizjonanti, et nitkellem jiena hawnhekk għaliex irrit niċċara il-qafas legali komunitarji li huwa applikabbli f'dan il-każ. Bħal maqalu l-petizzjonanti u kif fakruna il żmien minn meta jingħata l-permess tal-bini u l-klassifikazzjoni jew l-estensjoni tal-perimetri taż-ZPS huwa fondamentali Wa veru li l-permess tal-bini inata qabel id-deċiżjoni ministerjali u għalhekk il-perimetru ta' zona ZPS twessa għalhekk meta nħareġ il-permess tal-bini il-proġett ma kienx f'żona ta' protezzjoni speċjali imma f'żona li kella tkun Eh, klassifikata bħala ZPS għalhekk jidher li il-perimetru ta', ta din iż-żona kienet ziko, żona eh, ta' interess partikolari minħabba la safar għalhekk il-orti tal-ġustizzja skonta l-stati membri ma jistgħu għamlu xejn. Din hija ġurisprudenza ċara ħafna li tajti l-artiklu 6 paragrafu 3 tad direttiva habitat ma tapplikax għal dawn iż-żoni imma fl-artiklu 4 paragrafu 4 ta' direttiva tal-asafar illi japplika x'jgħid dan l-artiklu 4 paragrafu 4 jgħid illi l-istati membri jridu jieħdu l-miżuri xirqa biex jevitaw li dawn iż-żoni ta' protezzjoni u dawk illi kellhom jiġu eh, klassifikati tali biex eh, jiprevjenu il it-nġis jew il-degradazzjoni ta' dawn l-habitat tal-asafar sabiex ma jkollhomx effett Eh, negattiv fuq il-għan ta' din id-direttiva dan ir-reġim ta' ħarsien fl-artiklu 4-4 huwa iktar stret minn dak li joħroġ mill-direttiva Habitat 6263 u memx autorità, ah, memx autorizzazzjoni għal dan il-proġett li għandu eh, impatt qawwi fuq iż-żona zoni ZPS dak fir-rigward ta' l-aspett tekniku ta' dan id-dossier. Grazzi. Issa nkomplijin, rajt il-kellim wara il-laqa li kena ma l-autoritajiet franċiżi f'Pariġi, l-autoritajiet franċiżi tawna elementi ta' informazzjoni dan is-sajf, ġifiri kopja tal-permess tal-bini, rapport ta' prezentazzjoni fil-kodest li huwa il-Komitat Departamentali tal-Ambjent tal u Risti ambjentali eh, Ambientali d deċiżjoni u tal-prefett tal-Departiment u u id il-dettalji ta' dan un bat il-sugġi tampat fuq il-fona u flora ta' l-2007 studju tal-liġi fuq l-ilma u wkoll deċiżjoni tal-Tribunal eh, ta' Nant. Batem ukoll opinjoni tal- eh, tal-organizzazzjoni li tuħsib il-protezzjoni tal-ambjent. Il-Kommissjoni se tibat litra l-autoritajiet franċiżi sabiex ikolla l-ambjent għaw ah, il-parir ta' dawn l-organizzazzjonijiet illi għat mandiċ fideja. Meta ħna nirċivu dan l-informazzjoni naraw jekk dan il-proġett ux se jkollu effett negattiv skont id-direttiva tal-assafar bat ovvjament nżommukom aġġornati dwar ir-riżultati li jkun ħarġu minn din l-analiżi. Grazzi sa' Signora Bellier. Grazie, Signora President lura għal dawn iż-żewġ dossiers biex eh, nwessa ftit il-fatti mbagħad l-informazzjoni li tatna l-Kummissjoni dwar it-tieni dossier fuq il-Gerond permettu li li ngħidilkom li ma naqbilx mal analiżi ġuridika tal-Kummissjoni għaliex minna ma noqgħod nidħol fid-dettalji fit-teknika, aħna għandna ġurisprudenza kostanti min-naħa tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Qorti tal-Ewropa li tajt li meta stat ma jirrispettax id-dmirijiet tiegħu komunitarji li huwa jiklassifika żoni li eh, li huma suppost protetti u li jagħmel dan fi żmien ma jistax joqgħod jistaħba wara sebaħ. Il-fatt li l-permessi nata qabel ma din ġiet iddikjarata zona ZPS naħseb illi f'każijiet bħal dan qegħdin f'sitwazzjoni ta' irregolarità ċara dak għall-aspett legali. Dwar l-aspett tekniku, il-Kummissjoni qed tgħidilna li qatt m'għandhomx l-aħħar opinjonijiet tal-amministrazzjoni Franċiża li hija responsabbli għal kwistjonijiet ambjentali u li intbatet itra lill gvern dwar dan. Hemm qatt ta' affarijiet li semmew il-petizzjonanti il-fatt illi politikament kien hemm possibilità fid-dawl tal-fatt il-ġodda u fl-istadju ta' progress li kien sar fuq id-dossier fir-ritratt wieħed fil-ritrat numru 2 nistgħu naraw illi qed nitkellmu dwar kemm importanti din il-żona. Għalhekk jekk aħna din f'sitwazzjoni mhijiex in-natura li hija kontra l-attività ekonomika, imma n-natura li hija meħtieġa għall-attività ekonomika. Għalhekk fid-dawl ta' dan kollu jiena nagħmel proposta lill kummissjoni u lill presidenza mill-Kumitat Parlamentari tagħna. Forsi tkun idea tajba li nfakru, Sinjura President, forsi għannom ta' dan il-Kumitat li nibatu itra minna għandna lill sintku il-ġdid biex eh, jerġa jaħsibha dwar dan eh, il-proġett il li deċida fuq il-predeċessur tiegħu u l-Ministru għall-Ambjent biex nesprimu tħassib tagħna fuq dan id-dossier u l-impatt u l-problemi illi joħloq kemm fuq livell legali, tekniku u ekonomiku. Dwak, dak fir rigward tal-ewwel dossier. Dwar it-tieni dossier il-proġett ta' estensjoni ta' triq fil-ware jena għonek eh, għandi diffikultajiet gbar najt inkun sinċira li nifmu dan id-dossier. Għandi impressjoni li għonek l-autoritajiet franċiżi fuq livell differenti ta' kompetenza ilhom eh, jilabu noli għal ħafna snin, jiġifieri iktar minn 10 snin il meta wieħed eh, jara il, dan il-proġett eh, dawn it-toro li se jinbnew madwar il-belt il tal-Orlean. u li jippermettu il-traffiku li jaddi iktar, mod iktar faċli. Kont nipretendi li dan il-proġett jiġi prezentat b'mod iktar trasparenti u li jkunu ssir eh, evalwazzjoni tal-impatt u li jiġu prezentati wkoll aspetti negattivi ta' dan il-proġett. Għalhekk dan il-proġett ġej eh, prezentat b'mod frammentat sabiex ħadd ma jifhem eżattament x'inhu jiġri, hemm deċiżjoni u mbagħad biċċa deċiżjoni oħra aħna rridu naraw ċar fuq dan id-dossier u ma tistax tagħmelek mill-mod kif ġie ppreżentat. mannix niskantaw illi petizjonant huwa imħasseb illi l-finanzjament ta' proġett diġaġi allokat fil-waqt li l-autorizzazzjoni mill-autorità pubblika għada ma ħarġitx. Jiġifieri hawnhekk hawn naqqas ta' ċarezza fuq dan id-dossier. Mbagħad sakemm ikonna deċiżjoni fejn qegħdin sif sitwazzjoni fejn il-petizzjonant irrid jaġixxi fuq livell ta' ġustizzja u jersa u il-qorti tal-ġustizja minħabba li jem nuqqas ta' rispetta direttiva tal-habitat u l-anijiet tal-ħarsin tal-biodiversita, Jiena naħseb illi bħala prevenzjoni għanna nirreferu, nidħlu f'kuntat mal autoritajiet lokali u il-Ministru ta' għall-ambjent nesprimu tħassib tagħna u eh, dawk l-elementi kollha illi imorru kontra il-test tal-ħarsin tal-biodiversità li hija natura 2000. Grazzi questa presidenza sicuramente terrà in consiglio. Grazzi din il-presidenza żgur ħat is dawn it-talbiet u ħat ħedġeċ intervent ħat tal-awtoritajiet. Issa s-Sinjura Gruni u nitloba tkun fil-qosor għaliex l-interpreti Eh, jekk joġobom eh, jafu li ħandumu b'ħames minuti, iżda mbagħad narġgħu naġġornaw fil-wara nofsinhar. Euh, Dwar it-tieni petizzjoni fuq il-Gerand, nixtieq ngħid li jiena skantajt bil-proċedura li ġiet segwita u legalment ma naħsibx li proċedura hija korretta għalhekk malaj malajr nixtieq illi najt li naħseb aħjar li nikkontatjaw is-sint kull ġdid, nikkontatjaw il-Ministeru rilevanti wkoll biex naraw fej qegħdin, imma nippruvaw kemm jista' jkun illi nħaffu it-tweġiba li aħna nagħtu lill petizzjonanti għaliex ilhom jistennewa, mbagħad hemm ukoll l-aspett ambjentali imma anki l-aspett ekonomiku. Aħna fi Franza għandna l-qalbna ħafna għal din iż-żona u għalhekk rridu nagħtu tweġiba mala kemm jista' jkun. Mbagħad jiena smajt x'qalet Madam Belgi. Naħseb illi m'hemmx biżejjed informazzjoni, m'hemmx biżejjed elementi memx l-autorizzazzjoni laqqas l-istudji tal-impatt u għalhekk għalija u eh, eh, diffiċli li illum nati l-opinjoni tijaj. Naħseb li din il-petizjoni għanda tibqa miftuħa imma forsi nistgħu nimxu ftit il-qoddim nitolbu lill-awtoritajiet Franċiżi biex eh, jagħtuna tweġibiet għal mistoqsijiet illi qed eh, li għamlinna il-petizzjonant naħseb illi dawn huma affarijiet essenzjali. Grazie. Grazie. Fada l-intervent fil-qosor għalix għanna rikjesti partikolari. Grazie, Signor. Grazzi. Jena xtaqt in wieġeb li deputati il-qafas legali wa propju għalix l-istati membri ma jistawx jamlu li jridu fit żoni li suppost ġewi klassifikati huwa l-artiklu 4-4 mhux l-artiklu 6-3 ta' direttiva dwar l-safar ġifir l-artiklu 4.4 jgħid ma tista' tagħmel xejn illi jkollu impatt sinifikanti fuq il-habitats jew fuq l-ispeċi li huma imħarsa mid-direttiva. Għalhekk aħna bħala Kummissjoni Ewropea l-interess tagħna huwa li naraw jekk il-proġett Ux se jkollu dal-impatt negattiv sinifikanti jekk iva, allura mela irridu naraw x'miżuri li wieħed jista' jieħu biex neliminaw innaqsu jew inxejnu dan, dan l-impatt negattiv issa eventualment għanna eh, nuqqas ta' rispett tal-artiklu 4.4 li huwa iktar stret mill-artiklu 6 paragrafu 3. Dak, dak eżattament dan għalet il-qorti, ma għalet eh, l-istati membri ma jistawx jamlu li jridu. U biex nwieġeb pal-mistoqsijiet ta'kom dwar il-dossier dwar Oleo b'mod regolari aħna nikkontattjaw l-autoritajiet franċiżi u aħna nitolbuhom nistaqsuhom għajdulna fejn wasaltu. Spiegawlna x'inhuma l-proċeduri tagħkom. Għalhekk aħna għandna kuntatt magħhom dawn, kuntatt regolari kontinwu aħna kull darba niltaqgħu magħhom insemmu dawn eh,